President, għal grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi nixti ngħid li aħna nkwetati ħafna wara il-Parlament tal-Ungerija l-bira adotta numru ta' emendi fil-Kostituzzjoni li imorru kontra u l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea u anki tad dritt din eh, ovvjament eh, mhux li biss qed tinkwita manki l-popolazzjoni tal-Ungerija għalhekk aħna nitolbu li l-Kumitat tal-Libe l-awtorità kompetenti tqis din l-emenda tal-Kostituzzjoni tal-Ungerija anki meta qed iqis dan kollu fuq eh, il-prassi ta' dritti tal-bidna fl-Ungerija skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' frar tal-2012. Il-Kumitat ukoll ta' Venezja fuq il-CDEH dejjem biex inkunu konformi dawn l-entitajiet kollha. Grazzi ħafna. Uh, non era un point of order. Onorevole... Ma kienx fil-fat point of order, Sur Zimmer, jekk joġbu. Sur Zimmer? Sur President, Nishti, uh, eh, nerġa' lura għal ftuħ ta' din is-sessjoni tal-bieraħ fil-fatt għannom tal-grupp tiegħi nixtieq ngħid illi l-avviż minnaħa tal-President dwar ċerta eh, membri ta' dan il-Parlament wara l-proposta tal-Marok aħna ma naqblux ma sentimenti tiegħu aħna Uh, eh, favur aħna dwar din il-proposta min-naħa tal-Marok naħsbu illi u importanti illi eh, nibatu delegat uffiċjali tal-Unjoni Ewropea il-Marok biex uh, isegwi din it-tip ta' din il-żona. Grazzi, uh, Signora Zimmer, issa is-Sur Verovskan. Eżis kollegi, Sur Signora President, ftit minuti eh, ilu kien hemm intervent dwar sitwazzjoni fl-Ungerija. Dan juri biċċar illi bil-blemenda illi ġiet ehm, eh, adottata mill-Parlament Ungeris hemm ksur tal-valuri fundamentali tal unjoni Ewropea. It-talba tiegħi għalik, President, hija illi aħna għanna inqajmu dan, għanna poġġu dan il-punt għada fuq l-agenda tal-Parlament Ewropew meta jkollna diskussjoni tagħna mal-Kummissjoni u mal-Presidenza Irlandiża. Għaliex qed ngħid dan, għaliex artiklu 7 tat-trattat huwa ċar ħafna. Terz tal-istati membri illi jistaw ippoġġu punt fuq l-agenda. L-Kummissjoni tista' tagħmel dan. Forsi Sinjura Redding inti tista' tagħmel dan. Men forsi tista' tieħu deċiżjoni issa stess biex tmur għal artiklu 7 paragrafu wieħed il-proċedura kontra l-Ungerija. Jew kellha l il-Parlament Ewropew jista' dam jagħmel dan issa li ma jistax jiġri huwa li din is-sessjoni plenarja fi Strasburg ser tintem mingħajr deċiżjoni min-naħa tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni fl-Ungerija u mingħajr azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni u tal-Kunsill fil-fatt li qed jiġri huwa illi s-Sinjur Ortbam qed jitħaq bina meta fil-fatt ikun qed jagħmel dan. U jien eh, nitlob hawnhekk il-ħabib tiegħi sur dol illi ġiġa għamel dikjarazzjonijiet, numru ta' dikjarazzjonijiet. Naħseb anka xar ilu għamel dan. U issa qed ikollu il-kuraġġ illi l-SPPE tieqaf tappoġġa sur Orban f'dan il-ksur tal-valuri u prinċipji tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk it-talba tiegħi hija hija illi tpoġġuha fuq l-aġenda. Onorevli membru, il-talba tiegħek hija ċara. Issa, Mr. Zajer, point of order. Sinjuri, eżis, ħbib, jiena smajt l-intervent minnaħa tal-soċjalisti u l-kollegi liberali dwar l-Ungerija. Jiena niħodda bis-serjetà ħafna għaliex fl-Unjoni Ewropea irridu nieħdu il-xulxin bis-serjetà sakemm ma narawx illi il-kollegi soċjalisti u liberali tagħna qed ikunu omja. Jekk huma mhumiex eh, omja qed jaraw illi hemm ksur ta' liġi. Hemm għaw standard doppju hawnhekk f'din il-kamra. Qatt ma smajna intervent min-naħa ta' Sur Ferumstadt meta il-Gvern Soċjalist tar rumanija blokka il-Qorti Kostituzzjonali milli tippubblika deċiżjoni tagħha u hemm każijiet oħra fejn f'din il f'dan il-Parlament il-parti xellugija ta' dan il-Parlament tkun qed tadotta standards doppji. Dan ifisser illi eh, l-emenda forzata fil-Ungerija hija kwistjoni ta' l-Ungerija għaliex artiklu 4 ta' trattat tal orti Ewropea tagħmilha ċara illi eh, l-strutturi kostituzzjonali domestiċi huma parti mis-sovrinta illi aħna ma nistawx immorru kontrihom. Dan ma jfissirx eżis kollegi illi intom ma tkomx tapplikaw il-prinċipji bażiċi tal, tal dan il-wirt uh, Ewropew tagħna. Issa fil-każ Ungeris huwa il-Gvern Ungeris li ġiġa ressa eh, qudiem uh, il-Parlament il din il-reviżjoni qatt ma għettu eh, bċaru tont xin il-problema ta'kom b'din il-Kostituzzjoni li mu dak il-punt li għet jikser tant id-drittijiet Ija fil-fat din hija il risposta tiegħek is-Sur Verostas qal illi ksur ta' kollu, hemm ksur ta' kollox. Iżda fejn hu eżatt il-ksur ta' liġi f'dan il-qasam inti tista' turi dan. Sur Zarjek jogħġbu jikonkludi. Iva, ser nikonkludi nixtieq mela ċara ħafna illi l-Ungerija qed iżomm ma' drittijiet prinċipali u bażiċi ta' dritt tal-bniedem u istat ta' dritt u m'hemmx għalfejn ikona proċeduri mxaq il-balejnaħa bi standards doppji inkella intom ser tkunu e, ser kollna e, Unjoni Ewropea li qed tinqasam fit-tnejn u mhux taħdem fl-istess direzzjoni. Grazzi ħafna. Allora, all'ordine del Mela, fl-ordni tal-ġurnata memx dibattitu fuq l-Ungerija, għalek jiena naddi il-kelma lis sur Tavares. Grazzi, Signora President bħala rapporter ta' situazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem, istat ta' dritt u situazzjoni fl-Ungerija, eh, intom semmejtu artiklu 7, artiklu 4. Jiena nixtieq insemmilkom artiklu 2 illi huwa l-ewwel artiklu li jiġi f'dan it-trattrat. Dan jgħid illi l-Unjoni Ewropea hija ibbażata fuq l-istat ta' dritt, drittijiet fundamentali. Kulħadd irid jirrispetta dawn il-valuri u anka l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, ġifiri anke aħna għandna eh, dmir illi nirrispettaw dawn il-valuri. Din l-emenda iva tmiss eh, dawn il-punti inkluż il- ħelsien ħelsin għal l-espressjoni. Dwar il-rapport fuq l-Ungerija aħna ġiġa produċejna erba dokumenti inkluż wieħed dwar l-indipendenza tal-sistema ġudizzjarja fil-rapport li ġej dwar l-Ungerija ser nkunu qed nifukaw ukoll dwar ir-raba emenda u ser nevalwawa mill-qrib. Sa dan it-tant qed nitolbu lil kummissjoni tiffoka eh, fuq dialogu mal-Ungerija dwar id-drittijiet fundamentali minar jekk ma niddiskutux dan il-fajl ma naħsibx illi għanna niddiskutu l-ebda fajl ieħor. Grazzi ħafna. Allora, pre. So, wis, mela, jiena ħanżom f'moħħi illi qed titolbu li tinbidel l agenda din tiġi riferuta għal President eh, Schulz illi jieħu deċiżjoni dwara. Issa ejja ngħaddu għal votazzjoni. Mela, ir-rapport Koreira, votazzjoni għal votazzjoni nominali.